Uh, hello, colleagues. Would you uh, be so kind to take... Kollegi, jek joġobkom hudu postkom. Nibdew bil laqgħa ta' wara nofsinhar, Nibdew appuntu biskambju ta' femmit eh, fil-prezenza ta' <coughs> Guy Verhofstadt, il-koordinatur eh, tana tal-Parlament Ewropew, kif ukoll fil-prezenza ta' Sur Elmar Brock ukoll parti membru tal-grupp ta' tmexxija Brexit. Aħna f'diversi okkażjonijiet esprimejna <coughs> pożizzjoni tagħna, reċentament kien hemm anka smih dwar l-impatt li ser ikollu l-irtirar eh, ta' u il-fat li stat membru ser ħalli l-Unjoni Ewropea, preċisament ir-Renju Unit, waqt smih esprimejna l-fat illi il renju Unit il fat li l-Renju jitmu ser tibqa' fl-Unjoni Ewropea dan ser ikollu impatt eh, serje, serje ta' oqsma li huma ta' responsabilità tal-Komitat tagħna. Bilna illi dawn dan it-ħassib jiġi trasmess lil negozjaturi tagħna tal-Unjoni Ewropea u għalhekk kien abbat ittra lis sur Barnier propinar disa ta' Jannar u stidinna wkoll hawnhekk illum magħna lis sur Verhofstadt koordinatur ta' Brexit u anka s-sur Brock u s-sur Gualtieri. għajr iktar dew min jina nishtiqna t il-kelma li sur Verhofstadt biex nippermettilu jippreżentana l-progressi li sar sa fil fin-negozjati. Għalhekk nadilek il-kelma, Sur Verhofstadt. Grazzi ħafna, Sinjura President, jina l ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil kumitat Envi għal din l-istedina biex nkun hawnhekk fostkom u biex flimkien ma' Elmar nkun preżenti għalla għatakom. Nixtieq eh, nirringrazzja wkoll lilek, Sinjura President, u lil kumitat kollu in ġenerali għall-input illi battulna eh, lilna lil grupp ta' tmexxija Brexit, jiġifieri dan kien utli ħafna meta aħna adottajna tret tlet rezoluzzjonijiet għaliex issa fil-fatt adottajna tlet rezoluzzjonijiet prinċipali fil-Parlament. Jekk tippermettuli, Sinjura Valjan, jiena l-intervent tiegħi ser naqsmu fit-tnejn. Fl-ewwel parti tal-intervent tiegħi ser nitkellem dwar l-approċċ ġenerali għal Brexit u x-xogħol li aħna qed nippjanaw għax-xhur li ġejjin u jekk tippermetti li nixtieq fit-tieni parti nitkellem dwar kwistjonijiet illi jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kumitat NV u ser nistaqsilkom jekk tippermettu li ħames mistoqsijiet biex twiġbuhom fil-ġranet li jmiss tal negozjati. Ovvjament dawn huma kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kompetenzi tagħkom. L-ewwel qabel kollox dwar l-approċ ġenerali. Kif tafu, aħna adottajna rezoluzzjoni nhar 13 ta' Diċembru, il-Kunsill approva il-rapport konġunt li qbilna fuqu li qablu fuqu l-Unjoni Ewropew u r-Renju Unit u għal il-Kunsill li ntlaħaq progress fuq it-tlet kwistjonat prinċipali, il-settiljar finanzjarju, kwistjoniet ta' drittijiet ta' ċittadini u l-kwistjoni tal-Irlanda. Dan ifisser li fl-imkien mal-Kunsill aħna tal-Parlament wasalna l-konklużjoni illi sar progress bizzejet meħtieġ iżda ta ma jfissirx li problemi kollha issolvew, ifisser biss li l-progress kien wieħed eh, ta' tip effiċjenti. Iżda ma jfissirx illi il-punti kollha pendenti ġew solvuti. U fil-fatt eh, nistgħu ngħidwa b'mod ċar illi fil-waqt li sar ċerta avvanz fuq ċerta aspetti, però id-drittijiet taċ ċittadini dak għadu eh, għadu setturi li fiħa hemm ħafna mistoqsijiet u fil-fatt il-komitati bħal fostom il-komitat libe eh, qed jitkellmu dawn qed jiddiskutu dawn id-diversi kwistjonijiet. Ġifiri ser ikun hemm ħafna xogħol li għattiri sir biex nizguraw li din il-proċedura tal-Brexit tkun proċedura favur iċ-ċittadini. Għaliex meta l-autoritajiet pubbliċi jgħidu illi proċedura ser tkun sempliċi, jina mux dem nafdom ġeneralment għan jkun il-kontra. Għalek aħna bħala parlament, bħala dawk li l-ewel u qabel kulħadd jiddifendu ċittadini, id-drittijiet ta' ċittadini, aħna rridu niżguraw li l-proċedura tkun sempliċi. Xħaj issa fil-ġejjieni? Fil-fatt hemm tlet sfidi prinċipali. Tlet passaġġi li jridu jisiru ta' xogħol. L-ewwel. Irridu niformalizzaw ir-rapport ta' progress, ta' progress biex ikollna test uffiċjali għall-irtirar dwar tlet punti li semmejt, il kwistjoni tal-Irlanda, l-settiljar finanzjarju, drittijiet ta' ċittadini. Mhux biss ista li hemm ukoll numru ta' kwistjonijiet addizzjonali illi wkoll rridu jiġu trattati. It-tieni direzzjoni li fija rridu nimxu hemm bżonn ta' ftehim, ftehim li rritin tlaħaq qabel Marzu dwar it-tranzizzjoni. <coughs> Fil-fatt hemm bżonn ta' tranzizzjoni u kif din it-tranzizzjoni ser taħdem, kif is-sistema ser taħdem ġela darba tkun fis-seħ dan kollu jiġi deċiż qabel Marzu. Aħna l-kol kemm aħna rridu niddeċiedu fuq l-approċċ li ser jieħu l-Kunsill. It-tielet direzzjoni, it-tielet direzzjoni li fiha rridu nimxu hemm bżonn ta' ftehim minn ta' kif ser nimxu bix-xogħol tagħna wara Marzu. Wara Marzu u għal relazzjoni tal-ġejjini tagħna. Hemm bżonn jiġifieri ta' dikjarazzjoni politika dan irrid ikun dokument separat jew inkella annes, aħna bħala parlament inħossu li jkun aħjar jekk ikollok annes, għal ftejm għall-irtirar, mela se jkollok il-ftejim per se, il-ftejim ta' irtirar per se, bitlet kwistjonijiet tal-Irlanda, drittijiet ta' ċittadini u l-settiljar finanzjarju u ftejim fuq it-tranzizzjoni. Dan ser jagħmel parti mill-ftejim dwar artiklu 50. Mbagħad ser ikun hemm ukoll annes, probabbilment, dwar ir-relazzjoni fil-ġejjini bejn l-Unjoni Ewropea u ir-Renju Unit. Dan kollu wara Marzu 2018. Però, fil-verità Marzu 2018 f'termini politiċi ifisser għada. Tisa xhur tista' twellet tarbija iżda ma nafx <laughs> kemm għalina dan iż-żmien huwa biżejjed għaliex tista' jew għaxar xhur dan kollu jrid isir. Kif ser norganizzaw irwieħna issa fil-Parlament Ewropew? Mela, l-ewwel dwar il-ftejm ta' irtirar, kif diġa edna hija tra traduzzjoni tal-rapport tal-irtirar u hemmhekk bħala parlament ser npoġġu attenzjoni partikolari għal proċedura illi ser insegwu dwar id-drittijiet ta' ċittadini. Din il-proċedura hija għalina element prinċipali għaliex permezz tagħha nistgħu nikgarantixxu għaċ-ċittadini li Eh, huma ma Britanniċi u jgħixu fl-Ewropa kontinentali u versa, mm, biex jekk huma jiksbu dan l-status għaliex uh, eh, l-ekim sejjaħ settled status jista' jkun li ma jibqax jeżisti għaliex jekk il-proċedura tant tkun diffiċli eh, li ċittadini jaqtaw qalbhom jippruvaw jiksbu dan l-status daqs li kieku manna xejn għal-parlament importanti li kunem ehm, status li nkiseb minar pis amministrattiv zejet. Mbagħad rridu naħdmu fuq tranzizzjoni. Il-Kunsillu l-Affarijiet Ġenerali nhar id-29 ta' Jannar ser jadotta inji gwida għal ftejm ma' Renju Unit dwar it-tranzazzjoni. Il-grupp ta' tmexxija Brexit ta' opinjoni pożittiva f'opinjoni li fassal dwar dawn il-linji gwida. Daw il-linji gwida qed jgħidu dan li ġej illi transazzjoni tista' tkun biss kontinuazzjoni ta' situazzjoni esistenti ġifiri lebda bidliet ma tistax tgħid dik noħodha u dik inħallija, ma tistax tgħid joġobna l-Unjoni Doganali jista mhux is-suq uniku. Jew inkella fis-suq uniku toġobna e, ċaqliq ħieles tal-prodotti iżda mhux tal-persuni. Le, ma jistax ikun. Ser tkun sempliċement kontinwazzjoni ta' regoli diġa eżistenti, tal-aki diġa eżistenti, bl-eċezzjoni waħda. Illi Iġifiri, il-Renju Unit musser jibqa' jkun rappresentat. Rappresentat fil-Parlament, fil-Kommissjoni, fil-Qorti Ewropea tal ġustizja fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri u l l-anqas fil-Kommissjoni Ewropea. Jiġifieri, din hija hija bħal sħubija mingħajr rappreżentanza. Dak u didiki il-fażi ta' transazzjoni il leġislazzjoni tibqa' tapplika, Um, anka xogħol ta' supervizjoni min-naħa tal-ICJ tibqa' teżisti fuq ir-Renju Unit ukoll, dan kollu jibqa' jeżisti waqt dan il periodu ta' tranzazzjoni. Tini punt importanti għal dawn il-linji gwida huwa illi sistema l-ġdida għal ċittadini um, Ewropej li jgħixu fil-Renju Unit dan ser jibda japplika wara l-periodu ta' tranzazzjoni. Ġifieri din, il-proċedura li qed niddiskutuha li qed niddiskutu din ser tibda taħdem wara it-tranzazzjoni. It-tielet element imbagħad. Meta jispiċċa l-perjodu ta' tranzazzjoni, il-proposta fil-linji gwida hija il intemmu tranzazzjoni propju f'Diċembru 2020 Eh, fil-flower resoluzzjoni tiegħu il-Parlament kien xifti iżjed flessibbli u indika perjodu massimu ta' tlet snin. Jiġifieri aħna qed ngħidu lin-negozjaturi. Iva, aħna nistgħu naqblu mal-idea tagħkom illi nibdew bit-tranzazzjoni fis-sena 2020, però nistgħu nkunu xi ftit iżjed flessibbli wkoll. Mbagħad il-tilet direzzjoni ta' li fija ser jaħdem il-Parlament fi xhur li ġejjin ser tkun illi nejdu f'riżoluzzjoni ġdida illi ser tiddaħħal fis-sessjoni plenarja ta' Marzu rezoluzzjoni fu kif aħna bħala Parlament Ewropew inqisu narblu il-relazzjoni bej Renju Unit u u l-Unjoni Ewropea u hawnhekk huwa assolutament essenzjali il l kumitat tagħkom jappoġġana dwar kollox il-saħa pubblika, l-standards ambientali, s-sigurtà tal-ikel, kwalsiasi ħaġa li taqa' taħt il-kompetenza tal-envi, għalix ser tkun rezoluzzjoni estensiva, mux ser tkun rezoluzzjoni ta' xi paragrafu, Sittin eh, paragrafu qed nimmaġinaw li tkun twila li kun fija. Jiġifieri kollox dwar din ir-relazzjoni uh, futura trid irid jitniżel hawnhekk. U skont l-artiklu 217 tat-trattat aħna ser nindikaw kif nixtiequ li tkun din ir-relazzjoni kummerċali tagħna mar-Renju Unit. Kif ser issir il-kooperazzjoni dwar sigurtà interna u sigurtà esterna. Insomma, bejwaħed wieħor l-erba pilastri ta' dan il-ftejim illi irridu naslu għalih. Biex nħejju għal dan kollu, Sinjura President, aħna organizzajna fil-fatt anka eh, sa ftit tal ilu konet qed namlu sessjonijiet in kamera mal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni dawn qed torganizzom mal-Kumitat eh, mal-komitat eh, responsabli mill-Brexit fil-Konsil, il-Parlament qed jinvolvi il-grupp ta' tmexxija Brexit tiegħu, ikunaw dawn is-seminars in kamera u jkun hemm diskussjoni appuntu mal kommissjoni Il-membri tal- Grupp ta' tmexxija tal-Brexit ukoll huma mistiedna iżda wkoll il-koordinaturi tal-gruppi li tiġi rappresentati rappreżentati fil-grupp ta' tmexxija Brexit u li adottaw u approvaw ir-reżoluzzjonijiet tal-Parlament. Waħda minn dawn is-seba' suġġetti li qed niddiskutu u nħejju f'dawn is-sessjonijiet in kamera fostom appuntu hemm punt li huwa partikolarment importanti għall-envi u envi ħajkun mistieden għal din id-diskussjoni ser tkun diskussjoni propju dwar il-kundizzjonijiet l-istess għal kulħadd b'mod partikolari l-standards ambjentali, standards dwar sigurtà fl-ikel, dwar is-saħħa pubblika, dawk li ser ikunu fis-seħħ fil-ġejjieni. Jiġifieri din l-istedina tablux raskom ser tirċivuha u għabbażi ta' dawn eh, seminar, seminars ser jitħejja test mill-grupp ta' tmexxija biex bekkintom fil-komitat ta'kom tkunu tistaw diskutu jekk dak li qed nipproponu disfax lil komitat eh, MV fuq dak eh, il-suġġett f'dik il-parti speċifika tar-resoluzzjoni. Nan kollu qabel Marzu. L-aħħar punt tal-intervent tiegħi li ma huma l-kwistjonijiet speċifiċi involuti hawnhekk. Naħseb illi qed niftaħ il-bib beraħ għal problemi fil-verità għaliex kwistjonijiet bħal tibdil klimatiku, ambjent, saħħa pubblika, eċetera. Dawn wieħed ma jistax eh, jaħseb illi il-ġurisdizzjoniet eh, legali u il-frontieri għawnek jamlu sens. It-tiri kumment li xtaqt namel huwa illi 2000 biċċa leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea attwalment huma applikabbli dwar is-saħħa pubblika, sigurtà fl-ikel, il-tibdil klimatiku u l-ambjent. Dawn huma kollha applikabbli għar-Renju Unit. Jeħroġ biċċar li l-Brexit ser ikollu effett kbir fuq dawn il-kwistjonijiet. Barra minn hekk, dawn l-2000 bitċa leġislazzjoni kollha għandhom salvagwardji differenti u ma jistawx sempliciment jiebu meta ser ikun hemm Brexit hemm bżonn ta' diversi miżuri eh, ta' tranzazzjoni. Wara l-irtirar fl-2019 sal-sena 2021 ser ikun hemm periodu ieħor ta' tranzazzjoni u hemmhekk ser jiġu applikati dawn l-2000 biċċa leġislazzjoni. Eh, però f'dan il-perjodu intermedjarju ma ser jinbidel xejn. Wara irridu natu definizzjoni u nejdu f'dan il-ftejm għabbażi tal-artiklu 27 kif ser jaħdem. U jekk tippermettu li nikonkludi hawnhekk, Sinjura Valean, ħajkun hemm ħames mistoqsijiet li tridu twieġbu, li intom tridu twieġbu fil-fatt, u saċertu punt aħna il-kol kam aħna irridu nwieġbu għal dik ir-resoluzzjoni ta' Marzu. L-ewwel mistoqsija kif niżguraw illi ir-Renju Unit iżom l-istess standards ambientali u ta' sigurtà fl-ikel skemanda eh, bħalissa kif għandha bħalissa fid-dawl tal-relazzjonijiet kummerċali li jisar ikollna magħhom. Tin mistoqsija, kif ser nigarantixxu illi dawn id-deċiżjonijiet tal-ġejjieni tar-Renju Unit bħala pajjiż terz fuq il-politika ambjentali ma jkollhomx effett negattiv fuq il-bqija tal-Ewropa. Dan din fl-opinjoni hija t-tieni salvagwardja li rridu niddiskutu għaliex eh, meta il-Renju Unit joħroġ mm, mill-Unjoni Ewropea ser ikun għalina pajis terz. Fil-periodu ta' tranzazzjoni ikun għadu lemux pajis terz, pero wara iva. Telet mistoqsija li naħseb il-komitat ta'kom ilit jindirizza. Kif nistaw inżommu aċċess rapidu għal eh, kwistjoni li estremament importanti għal ċittadini. Aċċess għal medicina sigura importanti għal ċittadini tagħna għaliex il-Renju Unit ser ikun barra u mhux rappreżentat fil- ehm, aġenzija Ewropea tal-Mediċina. Ir-raba mistoqsija nittama li tistgħu tirriflettu anka fuq din. Kif nittrattaw il-rikonoxximent reċipriku ta' studju, ta' kwalifiki professjonali, meta jkollok persuni li jaħdmu fis-settur tas-saħħa, per eżempju. L-aħħar mistoqsija mbagħad minnaħa naħa tiegħi kif ser ikun hemm skambju ta' informazzjoni utli warfin. Per eżempju rigward is-sigurtà tal-mediċini din hija biċċa informazzjoni utli li aħna għandna, jekk pereżempju kollna biċċa informazzjoni utli, naqsmux magħhom u viċeversa. U anka fid-dawl tal-avvenimenti rapidi fil-kuntest tas-sigurtà tal-ikel l-affarijiet jinbillu millu għada per esempio jinġej minn pajis fejn il-gvern imbidel minħabba s-sigurtà tal-ikel. Jiġifieri dawn il-kustjonijiet huma estremament importanti Is-Sur Stars memx għalfejn jitħaqwis għaliex eh, kien iċ-ċans biex il-partit tijaw jigverna u xorta maħatfux dak iċ-ċans, pero dawk huma il-kwistjonijiet eh, prinċipali illi eh, irridu inwiġbu memx għalfejn tatuni xi rapport ta' mit paġna, le, nixti uh, tweġbit konċizi. mbagħad eventualment, il-responsabilta tagħna flimkien ma b'mod partikolari sur El Elmar, ninnaraw illi dawn it-tweġibiet jiddaħlu fil-rezoluzzjoni. Mil-ġdid, ngħidilkom li napprezza li ġejt eh, mistieden li nisma eh, l-opinjoni ta'kom għawnek. Grazzi ħafna Sur Verhofstadt, naħseb illi diġà intqalu ħafna affarijiet u fil-fatt uħut minn l-affarijiet illi eh, tkellimt inti dwarhom huma suġġetti li diġà trattajna u li diġà diskutejni u maħrajn huma ġodda. Però issa qabel ma ngħaddi l-kelma lil kollegi ngħaddi l-kelma lis sur Brock biex jagħmel xi uh, eh, kommentiju. Grazzi ħafna. Sur President, Sinjura President, permetti li li namel xie kommenti dwar uh, il, uh, il dan il-komitat li aħna li jina membru tijaw. Attualment hemm ħafna kooperazzjoni kolleġġali u kulħadd qed uh, jaraf uh, Um, li qed naħdmu minn viċin. Skużawni, skużawni, eh, ma konċet najad bizziet qed jgħidu li jiena dejjem xi ftit mistħi. Mela, t-tieni punt. Gi tkellem dwar din il- mozzjon, dwar dan il-mozzjon ta' 60 punt illi rrit jitressaq ma jridx ikollna stennijiet zina. Eh, żiena. Kull kumitat jispiċċa jagħmel ikollu ħafna stennijiet u jipproponi ħafna affarijiet u jippretendi li dawn l-affarijiet jidru fil-rapport fil-rezoluzzjoni fil verament huwa impossibbli kunu konċiżi dwar perjodu ta' tranzazzjoni jekk jekk ikun hemm Eh, definizzjoni ċara ta' dan il-periodu ta' tranzazzjoni musser ikollna problemi u anka il-bidla ta' dan l-aki din trid tissemma, però naħseb li dan irid jiġi ikkontrollat iżda mhux ser ikun wisq problematiku. Problema ta' xanna qudiemna palma jettu intom jekk aħna nifmu il-programmi il-punti meħtieġa bħal fostom eh, kwistjoni tal-Irlanda ser ikun hemm eh, iktar similarità, iktar affarijiet l-istess bej l-Irlanda u l-Irlanda ta' fuq. Rridu naraw ukoll dan xi mill-aspett ta' sigurtà tal-ikel u ambjent. Dawn huma l-problemi tekniċi. Jina hawnhekk naħseb illi irridu mm, irrid ikollna bżiet eh, eh, irridu nkunu eh, attenti dwar dawn il-punti, sa dwar il-ftejim. Mish kwestjoni ta' mm, li tkompli tiżviluppa mm, is-sitwazzjoni diġà eżistenti, le, huwa ftehim ġdid bħal dak bħal dak ma jkoll bħal dak illi kollok ma xi pajjiż terz, pereżempju il-ftehim kummerċjali mal-Kanada. Għalhekk aħna rridu nifmu eżattament illi l-standards irid ikollhom il- eh, irridu jkunu għalim bissejja ta' kif nixtiqu aħna. Importanti li l-affarijiet ma jsirux b'mod illi r wol tal-Parlament Ewropew jiġi melub minħabba il-kooperazzjoni um, diġa eżistenti bej diversi istituzzjonijiet. Dan dak li dejjem jiġrilna fil-ftemit kommerċjali. Spiss ma jkunx hemm ix-xewqa illi tiġi rispettata leġislazzjoni kollha li jitħallassu il-, il, il il-flejes li hemm bżonn li tħallsu li jġi rispettati l-erba libertajiet. Jiġifieri din hija kustjoni ta' ftejim kummerċali bħalma jkollok ma' pajjiż terz. Importanti li nkunu konxi minn dan u naħseb li għandna bżiet eżempji dwar dan. li xtaqt ngħid ukoll illi dan l-ambjent ta' suq intern Irrid jinvolvi fih ukoll u hija interessanti s-sitwazzjoni tas-sajd. 93% tal-sajjieda tar-Renju Unit ivvotaw favur il-Brexit. Ista sa issa 65% tal-esportazzjoni ta' dawn il- um, il-sajjeda u lejn l-Unjoni Ewropea jina dan it-tulom. Irridu nifmu illi il-sistemi ta' kwota, ta' sajt, dawn irridu jiġu riflessi u l-Komitat Ambientali jrid jisom u koll. Il-mistoqsijiet l-oħrajn kollha huma dawk klassiċi ta' e kif eh, is-soltu jkollok fiftejim kummerċali dwar il-saħa pubblika u kustjonijiet farmaceutiċi. Interessanti din. 70% tal-prodotti medicinali fl-Unjoni Ewropea huma rilaxxati mir-Renju Unit. Percentaċ oli ħafna. Però irrid eh, insaqsi dan huwa riżultat ta' kollu dovuta Renju Unit jew minħabba li l-EMA l-Aġenzija Ewropea għal mediċina tinsab f'Renew Unit. Nsaqsikom. Taħsbu li dan percentaċ ħajjibqa ta' 70% minħabba li l-aġenzija mandiex ruol, jew dan huwa minħabba l-fatt li din l-aġenzija tinsab flondra. U trid jistudja dan il-każ. Ma nimmaġinax li 70% tal-iżviluppi mediċinali kollha isiru fir-Renju Unit. Minix wis um, ċert dwar dan għandi iżjed fiduċja fil-Stati membri, fil labiltajiet fil-settur tal-medicina ta' Stati membri oħrajn. Nitlebkom li tistudjaw din il-figura, tivverifikawa. Għalli xina personalment ma nafx, pero naħseb li hemm problema ta' ftejim ta' din il-mistoqsija. Rridu namlu xi ħaġa fuq dan. Naħseb illi dwar din il-kwistjoni ta' prodotti medicinali l-istess l-affarijiet eh, anzi, l-affarijiet iridu jkunu l-istess, jiġifieri nittrattaw ir Unit bħala pajjiż terz. L-aħħar punt minħabba il-relazzjoni tagħna mar renju Unit, il-kwestjoni ta' sigurtà fl-ikel din mandiex eh, tirrovina l-avvanzi politiċi li saru mar-Renju Unit. Dan jista' jfisser illi il-Renju Unit ikun qed jagħmel parti ikbar eh, fil-suq intern jekk u fil-fatt Dan huwa punt ċar li jista' taf fej l-affarijiet jistaw jitħallew kif, kif inhuma il renjunit Unit bħal mem għanda situazzjoni fejn qed tiġi trattata bħal stat membru tal-Unjoni Ewropea mingħajr ma tħallas l-istess kontribut mingħajr ma tħallas għal Fond ta' Solidarità Ewropew mingħajr ma tipparteċipa għal l-ispejs tal-ICJ Eċetera eċetera. U f'dawn il-mistoqsijiet mm, punt ma jridx jintesa illi fil-linji gwida hemm pajjiż liġi tgħid li pajjiż illi ħalli l-Unjoni Ewropea ma jistax ikollu l-istess drittijiet bħal pajjiż li huwa fl-Unjoni Ewropea u li qed jikkontribwixxi għall-Unjoni Ewropea. Jekk aħna ma nonorawx din is-sentenza ser ikollna ħafna taħwit għaliex ser nkunu qed nibatu messaġġ li tista' tagħmel li trid ma tħallasx l-ispejjeż iżda ikun business as usual U għawek naħseb il rridu nkunu kawti ħafna. Il-punt ta' tluq huwa illi Renju Unit irid jiġi trattat bħala pajjiż terz. U din mhijiex kwistjoni ta' jekk dan il-pajjiż huwiex uh, jew le parti mill-suq intern jew le. Naħseb us nibża illi faċli. Wieħed Yemen illi fil-kuntest li wieħed jgħaddi din l-impressjoni issa jekk dan isseħ eh, inkunu tassew f'sitwazzjoni eh, diffiċli ħafna. Walek pruvaw ifmu għadin. Ma jistax ikun hemm kondizzjonijiet l-istess għar-Renew Unit għalix kieku ikun kastik għal istati membri li għet ehm, li huma membri ta' l-Unjoni Ewropea. u nkunu qed nibatu messaġġ ħażin. Thank you very much. Grazzi. Smajna l-messaġġu f'mnieħ jista' jkun hemm xi setturi bħal saħħa pubblika li huma aktar komplikati, imma nħalli fidej il-kollegi jista' biex jikkommentaw. Nibda bil-koordinaturi u l-għol jħetu għasur lize. Zawġ minuti u nofs. Dina hija regola mħabba li għanna ħin limitat. Grazzi, President. Grazzi lil Gif Hofstad u il-Brok. Mela ġeneralment il-politika ġenerali li prezentajtu naħna naqblu maħħa fuq ftejn ta' tranzizjoni l-ewwel net. Huwa importanti illi nisħu fuq il-fatt illi ma, jistax ikunem eh, ma jistax ikunem biċċiet tal-aki komunitarju specialment fuq is-saħħa u fuq il-mediċini jekk aħna naqbel ma' Verkhofstadt jekk se nibqgħu eh, jekk se nibqgħu għaddejjin sar 2020 jista' jkun pożittiv iktar ma jdum il perjodu ta' transizjoni iktar jista' jiġri li l-persuni tar-Renju jerġgħu jaħsbuha. Jiena għandi kumment fuq l-ambjent, jiena kelli laqa mal-industrija kimika fil-Ġermanja u ma qalu illi l-iktar ħaġa importanti hija illi jiġi applikat reach, eh, direttiva reach, illi Renju Unit tapplika reach. Jiena ma nafx però jekk dina iex jekk l-Ingliżi mhux kontenti b'din id-dikjarazzjoni. Michael Gove, il-Ministru tal-Ambjent, qed jgħid li jrid iktar protezzjoni ambientali. Forsi dana qed jgħidu biss imħabba il-Brexit fuq il-saħħa. 70% ma tantx naqbel ma daċna nemmen, eh, nitlob iktar informazzjonijiet, l-industrija tal-pazjenti, it-tobba, anki il-gvern Inglisi għajt illi mhux se jmissu il-National Health. Rappresentant tal-gvern tal renju Unit għalinna li jridu jħallu kollox kif inu. U dana qed jimxu lura, però qed jimxu lura meta nqablhom ma' Brexit, però ma votaw biex jagħmlu l-Brexit, issa naraw se jiġri. U kif qal Elmar Brock iridu dawn il-punti partikolari ninkluduhom anki fil-kuntest ġenerali. Dans, dejjem diffiċli għalija meta titkellem fuq ir-Renju Unit bħala pajjiż terz. Għandek raġun imma eh, imma jiddispjaċini. Eh, intom tafu li hemm ħafna nies li qed jiġġieldu kontra Brexit f'Renju Unit eh, u se nkomplu nagħmluh, però għalissa għaddejja qed tiġri il-Brexit u rridu naffaċċawha. Mela, fuq il-transizjoni, importanti li l-status quo jibqa l-għolnet biex nżommu il-kontinuità u l-inċert u nevitaw l-inċertezza. Imma anki l-industrija ma tridx li jkun hemm żewġ bidli, tridu jkun hemm bidla waħda. Mela fuq l-ambjent, fuq l-standards. Ħafna nies qalu li l-Brexit tkun opportunità biex e, ninżlu u naqsu l-standards tagħna biex ninżlu r-rekwiżiti dina hija ideja ta' Nigel Farage ta' Fox u oħrajn. Fil-rizoluzzjoni rridu nagħmluha b'mod ċara illi fil-relazzjoni futura kwalunkwe trattat se jkun hemm klawzola speċjali illi il-liġijiet ambientali se jibqaw irridu jibqaw kif inhuma. Għax irrid ikun hemm dejjem minimu it tini punt huwa fuq l-infurzar ta' da għax hekk wieħed jitlaq mill-qorti dana ifisser illi anki is-setat tal- eh, tal-Kommissjoni jon somma anki id-drittijiet ta' ċittadini eh, ħafna ċittadini Ewropej u anki Britanniċi edin eh, imor l-orti kontra il-gvern. u irrit ikun hemm il-possibilità li jinfurzaw legalment. U tielet punt, l-aċċess għall mediċina għandha tkun eh, priorità fit-tieni fażi tan-negozjati. Irridu niżguraw illi il-mediċini eh, li jinataw lil pazjenti jiġu protetti u irridu niżguraw ċertezza u l-kwalità, ċertezza ta' fornitura u kwalità naprezza kif għal Erma Brokin u ma nistawx nidħlu fid-dettalji, però jekk għandna eh, eh, eh, għarfien espliċitu fiħda. da. Issa signora Görling. Grazzi. Ah, Jena u koll nishtiq najt l-istess ħagġa bħalma għal seb. Nina xtaqt nifem x'se tkun relazzjoni futura kommerċali u x'qed titlob x'se titlob fuq dak li għandu xaqsam ma' konformità ambientali għax dan huwa minimu jekk se jkun hemm eh, negozjat speċjali, allura irid ikun hemm anki element fuq l-ambjent. Eh, il-problema hija li il mhux dejjem se jkun fuq qudiem l-element ambientali u qatt mu se jkun essenzjali fil-ftim eh, tista tkun ħaġa li wieħed jew eh, idajjifa jew inkella eh, ittiha as importanza. Imma jena nixtieq li għandha tkun ċentrali. Id-dettalji U bat fuq il-periodu ta' tranzizjoni, jina verament ma fimx tfisser isa pratikament estensjoni tan negozjati ta' artiklu 50. Għax għatem, se jkunem ħafna illi se jġi negozjat f'dan il-periodu ta' transizjoni u anki ħafna kwistjoniet ambientali u dan se jkun periodu ta' transizjoni, ta' tra transizjonali. U mux se jkun hemm lebda f'tejim eh, li jista' jiġi applikat fil-periodu ta' transizjoni. Umbat, il-parlament jiena bħala membru britanniku minix nkun fil-parlament wara e, il-sena diħla, però l-parlament se jkollu e, leħen fil-periodu ta' transizjoni fuq il-negozjar. E, kif se jiġri dan mill-grupp tijak? u kif se opera dan fil-periodu ta' transizjoni u jekk ux se kunem xi input minnaħa tal-politika tal tal-Renju Unit. Sur Gerbrandi. Jena, għet itkellem jena flok, flok Gerbrandi fuq għall-alt. Grazzi. Grazzi għal-prezentazzjoni bħal Seb u bħal Ġuli Eh, li nisimaw il-referenza għal Unit bħala pajis terz għalina eh, jidispjaċina. Il-Renjunit ilu membru 40 sena u aħna dottajna eh, bosta liġijiet ambientali u anki ftejmiet ambientali. U ħafna minnhom kella anki miri vinkolanti il-ftejmiet tal ftejm il-ftejmiet ta' Pariġi eh, direttiva fuq il-habitat u fuq il-lasafar. U meta wieħed is il-natura transkonfinali ta' kwestjonijiet ambientali tkun katastrofi kieku Renju Unit eh, jitlaq mill eh, ma jonurax il-trattati u l-ftejmet. Eh, Signora May u Sur Gove reċentement ħarġu bi pjan ambientali, però et nisimaw il-lum li renjunit et jinsisti fil-Kunsil kontra il-mira ta' riċiklar ta' 65% sal-2025 u diġa għadna ma tlaqnix u diġa edin jġildu fuq il-miri. il miri l-impressjoni hija li Surgov iso għandu imqas u qed jipprova iqatta il-ftejmiet li kellna f'dawn l-40 sena. Eh, aħna, meta pajis terz jidħol fl-Unjoni Ewropea irrid jolli l-istandards tiegħu, Ma aħna diġà għandna l-istandards tal-Ewropa eh, Il-kwistjoni ta' referendum kienet li rridu nerġaw nieħdu l-kontroll fidejna. Imma e, e, e, ma nistawx nassumu illi dan jfisser illi se naqsu l-standards u kif se ninfurzaw l-standards ambientali dan se jkonna namluħ la darba nkunu tajna mill-orti. Imma il-pini, sanzjoniet, fenuma. huma? u mhux biss ambjent u medicini, eh, ma jirrigwarda kummerċ fuq il-prodotti eh, fuq il-prodotti illegali tal-wildlife. Jiena nishti nara garanziji fuq il-ftejm ta' fuq il-ftejm tartirar biex ikunem isu trattat internazjonali bil protezzjoniet kollha li għandhom il trattati internazjonali fid-dinja. Eh, għandi affarijiet oħrajn, e, l-aċċess għal medicini għandu e, għandu għandu żewġ sensi, għandu e, jaħdem f'żewġ sensi. Sur għan. Grazzi tal-opportunità li namlu lek mistoqsijiet. Intkom, inti kont negozjatur fuq il-Brexit jiena meta ġejt elett fil-parlament rrit nesprimi Eh, l-opinjoni tal-kostituenti tiegħi u mbagħad eh, fl-aħħar mill-aħħar ħatkun inti rappreżentant tal-pożizzjoni tal-opinjonijiet tiegħi. Hija ħaġa tajba Però eh, eh, enti esperimejt ruħek fuq il- fuq l-Istati Uniti tal-Europa u nasab illi eh, waħda mir raġunijiet li Renju telqu mm, ridu jitilqu mill-Unjoni Ewropea imħabba imħabba f'dawn f'dawn l-idejat u inti propju tissimboleġġa dawn l-idejat. Il-mistoqsija tiegħi hija din, inti qed tipprova tinsisti fuq il-pożizzjoni politika tiegħek billi teqret ir-Renju Unitu tipprova eh, eh, tattihom pożizzjoni eh, tnaqqashom fil-pożizzjoni tagħhom. U fin-negozjar meta tajdilhom lil parti l-oħra eh, illi għandhom jibqaw mija għax inkella mux se jitilfu l-importanza. Eh, eh, kena diskussjonijiet f'kumitati oħrajn fuq l-input. Aħna provajna nistidnu li u il barnier fil komitat tal-agri u però ma l-input tagħna ma mhux se taħsal. Inti għat illi l-input tal-komitati se jidħol fil-rizoluzzjoni. Fil, Imma, jekk inti tkellimna minn qabel, qabel ma nkunu nistgħu niftħu għajnej, ħalqna, inti fejn taħseb illi għandu jkun għandu jkun hemm il-frontiera bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea Però mbagħad l-impatt fuq is-sajt eh, fejn se jmorru il-sajjieda tal-Unjoni Ewropea eh, meta jitilfu ħafna mill eh, il-miet territoriali, forsi se jitlu se jibdow jinvadu l-miet tal-Irlanda. Grazie, Sur Taylor. Taylor. Grazie. Grazie, ħafna tal-prezentazzjoni u anki l-opportunità li nitkellem fuq xi ftit affarijiet. Jiena naqbel ma ma mal-maġġoranza, però nixtieq nistaqsi illi il-briefing li battilna tkellem fuq il-lakija ambientali. Però fil-fatt jiena interessat u koll fil-benestri tal-annimali illi mhuwiex inkluż f'dan il-briefing. Però jiena nħoss illi minkejja dan huwa miżura importanti għal animali tal-irsiset, il-pets, hemm ħafna liġijiet illi jirreferu għal dawn il kwistjoniet illi riguardaw anki il kommerċ kommerċ li għandu jiġi assikurata għal beneficju tal-Europa wara kollox. Għax kull ma jiġri wara il-Brexit jekk il-gvern Ingliż jiddeċiddi li ma jriċ standards da' sekkoljien, per eżempju, fuq il-animali eh, li jiklu l Eh, eh, l-ormoni jew il-tiġiġ eh, klorinat jekk ir-Renju Uniti naqqas dawn l-standards, aħna rridu nizguraw, l aħna fl-Europa, rridu nizguraw illi insemmuha speċifikament il-benessri tal-annimali fir-riżoluzzjoni. Grazie. Issa signora Reed. U tajjeb, jena. Jena kontra dak li edin jajdu il-kollegi jena eh, nemmen li Brexit se tkun opportunità. U kienem ħafna liġijiet li ħol u problemi fren unit, waħda minnhom kienet il-kap imħabba eh, illi l-irsitet kienu gbar ħafna kienem bdewa illi illi illi illi provaw jokkupaw iktar terren mill-li kellhom biex ikunu jistaw jihdu il-finanzi u bħala fetta da eh, kelli kelli weħn il-kostituenti tijaj li kien irabbi in-naħal saħab li eh, kienu qegħdin ibutu bil ġuħax ma kienx hemm biżejjed x'jieklu fil eh, zona żona U ħafna bdewa fl-Unit qegħdin edin jimxu l-lemmen mill-animali u jers u l il-fjuri. Is-sur Gov għal li se jħosib il-fjuri il selvaġġi u l-irtsejset u jena naħseb verament li opportunità għalina biex nimxu jkonna suċess, irridu aħna nikkommerċaw u aħna rridu nkunu ħbib mal-ġirin u aħna u li konna l-opportunità illi namlu liġijiet għalina u nittamaw illi insibu ftejim u ma rridux li l-Unjoni Ewropea jiddettawlna dak il-liġijiet li aħna nagħmlu anki 10 snin oħra. Grazzi. Is-Sinjora Mellin, Mellam. Monsieur, Grazzi tal-li għattunna fiex edin fil-negozjati jiena ħat nota tal ħames eh, mistoqsijiet u ħames punti li se tisħu fuq mod partikolari l-ewwel punt illi eh, qed tajdu li rrid ikun hemm l-istess standards fir-Renju Unit kif hemm fl-Ewropa eh, l-istess standards kif tista' timponihom meta r-Renju Unit ikun tellaq mill-Ewropa u minn dak li intom għattulna sur Brock naħseb illi iż-żewġ partijiet se, jnaqsu l-istennijiet tagħhom is-sitwazzjoni ġdida hija illi l-Ingilterra jew ir-Renju Unit se jsir pajjiż terz u allura se jkun hemm il-konsegwenzi. Hemm punt ieħor importanti li semma Sur Flanagan biex naraw fej se jkunu il-frontieri fi Franza b'mod partikolari minn Calais wara dan ftejm ta' Calais eluf ta' migranti imwahlin edin issa ġo Franza jduru f'ma Franza darba, darbtejt, let darbit minn post tal post tal liħor bifiċu il-ken f'sitwazzjoni irregolari ħafna minnu ta l mill-14 ta' 16 xar un bat kull darba e, jistennew għal xej jerġaw jibdew mill-bidu jiġu l-ura kallef, situazzjonijiet inaċċettabli, Eh, għal dak li għandu xaqsam il-rispett li għanna l-obligu li nofru l-bnedmin. Irridu nkunu nafu fej se jkunu il-frontieri u fuq dan qed nistennew ħafna minnkom. Grazzi. Thank you very much. Grazie. Il-Signora e McGuinness. Grazie. Nirringrazzja kemm l Verhofstadt kif ukoll il-Brok għal preżentazzjonijiet. U għal dawn il-ħames mistoqsijiet li saqsewna u kollha huma mistoqsijiet ta' kif. U il-problema hija li risposti nistgħu ntuhom meta nkunu nafu x'iddeċidew fir-Renju Unit. Però nixtieq nitkellem fuq il-konsekwenzi fuq is-sikurtà tal-pazjenti, mhux biss min-naħa tal-farmaceutiċi. Meta nitkellmu fuq l-aċċess għal mediċini hemm hemm 45 miljun medicina li jiġu li jiġu mir-Renju Unit lejn eh, l-Unjoni Ewropea u u hemm ma nafx se jiġri wara dan wara l-Brexit u Pero kull darba nitkellem għal ingliżi għajdunna li rridu jkunu l-iktar qrib possibbli, però kif se namluha din il-kwistjoni tal-ċaqli transkonfinali u anki tal-kwalifiki. Anki fil-gżira tal-Irlanda kellna kura ta' saħħa eccellenti transkonfinali jiena eh, għamilt laqat ma l-organizzazzjoni ta' tobba Irlandiża. Ma nistax nidħol fid-dettalji, però nixtieq ngħid li l-kollegi kollha hawnhekk illi hemm verament kwistjonijiet ta' sikurezza tal-pazjenti jekk se jkun hemm kwalunkwe diver, divergenza mis-sistema attuali. L-industrija farmaceutika eh, eh, ġew fil-parlament biex jajdunna u anki l-EMA u imma huma m'għandhomx drittijiet ta' vot nistgħu biex nifmu xsej, biex nifmu kif se jisiru dawn l-affarijiet, kif se jsir il-ġestjoni tagħhom irridu niddeċidu irridu naraw se jiddeċidu fir-Ren Unit. U l-kwistjoni ta' sikurtà tkun verament waħda ta' tħassib jekk il-Ren Unit jilħaq verament ftejmit kommerċali ma' partijiet terzi meta ma tkunx parti mill-Unjoni u kif ħad biddel l-standards tagħha ta' sikurtà tal-ikel. U traġedja hija li hawnhekk qed nippruvaw ninnegozjaw ġo vakuum m'għandna l-ebda idea xiridu verament fir-Renju Unit aħna nafu però li rridu nipproteġġu ċittadini tagħna u swieq tagħna. Grazzi. Lajnen. Grazie, President. jekk ir-Renju Uniti jitlaq suq intern, naħseb li nistaw u li se standards differenti fil-protezzjoni ambientali, saħħa, sikurezza tal-ikel. Dana eh, il-Brexiteers għaluħ ħafna drabi irridu jkollhom standards differenti u anki attualment eh, mill-fatt li Theresa May edha anki ti kontradiċi il-miri tana għal-plastika. Din is-sitwazzjoni se tmur ar ma stax titjib fuq il-ftehim kommerċali għandu jkonna komitat ta' regolamentazzjoni eh, biex inkunu koerenti. Aħna 27 pajis, huma pajis wieħed. Aħna għanna nideċidu, aħna għanna iktar forza. Ma tistax Renjunit toħodna fejn aħna ma rridux inkunu. Peress li ma tantx għandi ħin ħan nitkellem fuq kwestjoni waħda. Jien naħseb li Renjunit ħad titla anki il-trattat tal-Euratom. Għandi mistoqsijiet hawnhekk. Ir-Renjunit huwa proprjetarju anki għal impjanti eh, nukleari eh, u anki jistaw jamlu li jridu bil-skart nukleari f'dan il-kas. Sur Florence. Waċar li aħna nistennew illi li standard se jkunu differenti. U jekk se jkunu differenti, allora il-27 pajis kemmu ma preparati għal biex jirċevuhom dawn l-standards biex jeżaminawhom fil-sustanzi kimiċi, fil-materjali tal-bini, l-asbestos, il-27 pajis huma lesti eh, illi jiverifikaw eh, ftejim ġdid ma pajis terz, ma pajis terz ġdid. Grazzi Jena nifem li hemm inċertezza minħabba il-saħħa, pero jiena naħseb illi din l-inċertezza m'għandix għalfej tfisser li għandna problema kbira, naħseb illi l-problema essenzjalment man man li nitkellmu ma' rappresentanti differenti u, u persuni li huma melquta fir renju Unit minn dan, jien naħseb il-problema hija tar renju Unit, mhux tagħna, Renju Unit ilu jitbiet mill-modell tagħna tal-kura tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea eh, din eh, ħafna eh, il-pajizi bejnietna għanna l-istess standards, pero huma ilhom jitbedu minnu dan il-modell u naħseb li se jkun diffiċli li jkun hemm ftehim fejn garantixxu illi huma ikompli rispettaw l-standards tagħna jekk nitkellmu dwar il-personal li jaħdmu f'dan il-qasam 144.000 persuna illi jaħdmu hemmhekk f'dak is-settur li mhumiex ta' nazzjonalità ta' eh, Brittanika, anki infermiera. Illum Jena ma naħsibx illi kienem xi garanzija um, offruta lil dan il-personal nies illi beħsibhom imorru jew se jintbatu lura eh, lura l pajjiżhom anki fuq il-, il naħseb illi għandhom jintbatu eh, għandu jiġu rikonoxxuti il-kwalifiki il professjonali aċċess għal medicini u riċerka, riċerka fil-qafas, eh, program qafas għal riċerka fuq is-saħħa per eżempju u koll u ħafna minn dan l-arfin espert illi għandu renjoniet illum u uh, għadovut għal dan il-program għafas. Jena ma naħsibx li jem 70% ta' ta' bżonnijiet, pero bżon illi nkunu, naħseb illi huwa qrib, irridu kol dwar il-valur mizjut illi nistaw nitilfu aċċess għal mediċini għal-Renju taħna t-tieni su tal eh, għalihom għal-mediċini għalhekk il-tnejn jaqblinna illi naslu għal bil sodisfaċenti aħna ma nistawx nitilfu l standard tagħna fil-benesseri u fis-saħħa. Laqas għandna nibdew ninnegozjaw jekk ma l-affarijiet ma jkunux sew. Umbat għanna bżon ta' studji biex nkunu nafu eżattament kif għanna namlu. Thank you very much. So this was... Uh... Grazie. Essa Issa, e risposti l-ewel Brock. Grazie, nishtiq ħanamel ftit punti jena. Eh, ħanibda uh, jena għalix se jkolli nitla għax namel diskors fil-distret tijaj eh, l-iktar ħaġa importanti fil fat għax li eh, nkun qrib ta' ċittadini. Ħanwieġeb bil-Ġermanis, jgħid il-kelli. Ir-regoli tal għet qed niġġeneralizza ftit. Ma dan għal menu fil-fema tagħna se nibqaw bl-standards u regoli illi għanna bħalissa jista' jkun hemm xi differenzi ma essenzjalment dawkuma. Wara, jekk aħna jirnexxilna nalqu l-affarijiet biċ se jkollna ftehim minn negozjat ma' pajjiż terz. Mhux se jkun tkomplija tal-ftehim li għandna bħalissa se jkun ftehim ġdid. Kultant nieħu l-impressjoni meta nisma' kommenti li jaslu mir-Renju Unit u anki hawnhekk minn dan il-Parlament illi dawk li l-iktar jixtiequ il-Brexit qed jistħajlu li kollox se jibqa' kif inhu pajizom. Jiena naqra il-gazzetti tar-Renju Unit u jgħidu applikazzjoni għal għal su intern. Apparti l-iskrutinju tal-orti tal-ġustizja, apparti eh, dawn l-affarijiet. Eh, jiena minn dawn l-affarijiet qed nisma' ħafna argumenti fuq il-prodotti farmaceutiċi, ek qed jippruvaw jgħidu Dawn huma l-istess argumenti illi eh, waħna. Eh, jista jkollok, eh, per eżempju, BMW li tidbiħ il-BMWs il l-Renju Unit. Le, dak jibqa il-Renju Unit ikun pajjiż terz. Jekk intom tażlu il-Brexit, tridu tiffaċċaw il-konsegwenzi tal-azla ta'kom. Ta ta għaliex inkella l-affarijiet ma jkunux ġusti vizavi l-oħrajn illi jibqaw. Irridu insibu soluzzjoni li tkun kostruttiva. Jiena naħseb illi il renju Unit ma jriċ jaċċetta soluzzjoni li applikaw il-Norveġa li jiej e l-Unjoni Dagonali u koll jridu eh, ftejim ta' kummerċ ħieles bat iridu hekk u jridu hekk u jridu hekk biex jiġifieri dak li hemm fis-suq intern jerġa' jgħaddi lilhom mingħajr l-obligi. Jieħdu l-benefiċċji u ma jkollhomx l-obligi. Le, jridu nżommu għajnejna ifissati fuq dawn l-affarijiet sabiex eh, ma, ma, ma jkunx hemm sitwazzjoni fejn ir-Renju Unit jibqa' essenzjalment fis-suq intern mingħajr ma jkollu l-obligi illi jemanaw minn tali sħubija. il-ftejim ġenerus kemm ikun ġenerus għaxek jaqbel iż-żewġ naħat. Eh, imma l-Renju Unit mill-banda l-oħra wkoll irrit iżomm ċertu standards Joe Linen semma il-Kumitat Regolatorju aħna eh, tkellimna dwar dan dan il-Kumitat Regolatorju li jiffissa ir-regoli minar l-involviment tal-Parlament Dan ifisser li le anzi il-rwol tal-parlament irrit ikun rispettat, ma jistax ikun hemm ftejimiet innegozjati bejn Londra u Brussell biss. Jekk ir-Renju Unit irrid ikun autonomu f'dak li għandu x'aqsa mal-ifissar tal-standards, intellettwalment għandi diffikultà mbagħad illi nifhem kif jgħidu fit-tieni nifs illi jridu jżommu dawn l-istess standards Jiena nittama illi fil-ġimgħat u x-xhur illi ġejjin il-proposti li jastunna mir-Renju Unit jenuni nifhem aħjar li xalissa min qed nifhem propju xejn. Ma rridx illi forsi nifhem ħażin Michael Gove kien akkanit tajċ kemm fuq il-Brexit. U għaddejjem għal illi rrit jahrab u jitbiet mill-burokrazija Ewropea. F'dan il-qasam propju fejn il-protezzjoni ambientali hija fil-fatt parti kbira mill-burokrazija u issa qed jitkellmu dwar l-standards fl-Unjoni Ewropea x'inhuwa propaganda u xmux. U eh, dak li smajt fuq l-agrikoltura jagħmel parti minnu wkoll jridu namlu ċara. Fuq il per eżempju l-kwalità tal-prodotti. li nindirizzaw dan is-suġġett ma' Renju Unit kif namlu ma' kull pajjiż terz ieħor. Jekk tista' tintuża l-Aġenzija Ewropea għal mediċini li l renju Unit jista' jkun membru mingħajr ma jkun parti mill-gvernanza mela l renju Unit irid iħallas. Diskussjoni fuq l-Europol. Ukoll jekk inti tkun E, involut fil-gvernanza, jiġifieri trid tiddaħħal idejk fil-but u tħallas. Illum jew il-biraħ kelli diskussjoni mal-ambasċatur Norveġis fu uh, Orizzont 2020 jew inkella fu Erasmus. Huma iħalsu kontribut ibbażat fuq il-GDP tagħhom bħal kull stat membru ieħor fl-Unjoni Ewropea. Dana kollu jrid ikun garantit imma fuq dawn l-aġenziji differenti ma jistawx jazlu biss il-laħam u jħallu l-adam dawn huma affarijiet li rridu nikkonsidrawhom aktar fid-dettall il-farmaceutiċi, ir-riċerka, il dawn f'dawn kollu aħna rridu niżguraw illi inħarsu dak illi aħna ksibna. Ir-Renju Unit ovvjament li le waħdu ma jistax jagħmel ċerti affarijiet. Ma jistax ikollu massa kritika biex ikompli jirnexxi. Huwa eh, mana eh, kien eh, irnexxielu jagħmel ċerti affarijiet waħdu sejbati bej l-20 u 25% tal-fondi ta' Horizon immorru ir-Renju Unit. Anke fuq dan irridu ninegozjaw, irridu naraw x'se jiġri jekk aħna se jkonna ftejim illi għamel sens ek irridu namlu madwar no, kwart tal-fondi ta' Orizzont 2020 għom ir-Renju Unit. Irridu naraw ukoll kif se nsolvuha il kwistjoni Dawn huma il-fatti anke jekk ma joġbunix illi se jkollna noqogħdu bil-qeda u eh, naraw se nagħmlu dwarhom. Sur Flanagan, inti il-grupp politiku tiegħek huwa parti mill-grupp ta' tmexxija fuq il-Brexit u huwa involut f'kollox għalhekk m'hemm xejn illi il-grupp politiku tiegħek ma jafx bih Nistaw ikonna kollaborazzjoni tajba jekk aħna inħarsu lejn il-punti eh, individuali li semmew, per eżempju, il-benesseri tal-annimali, dan ukoll jagħmel parti integrali mill-standards Ewropej. Uh, anki għal raġunijiet ukoll ta' sikurta tal-prodotti tal-ikel. tal prodotti tal ikel Dan u koll jagħmel parti mill fissar ta' l-standard meta sir il-provista tal-ikel irridu naraw l-standards tal-Unjoni Ewropea jekk il-prodotti tal-Renju Unit ikunux jissodisfawhom dawn l-standards. Ta' kollu irridu naraw f'kuntest. kif eh, xoħut minnkom għattu, se jkonna nerġaw narawhom dawn dawn l-standards u rridu naraw x'se jiġri bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea irrid ikun hemm xi tip ta' eh, kas li servi ta' modell. Ma naħsibx illi nista' ngħidu 27 eh, kontra il-Renju Unit. Le, ħadd mandu jgħid illi hemm xi se jkun hemm xi tip ta' ftejm speċjali. Dan huwa punt illi rridu nagħmluh ċar kull opportunità illi kollna. Aħna rridu iva nindirizzaw il-kwistjonijiet il li huma ta' interess komuni. Imbagħad kien hemm xi ħadd illi semma il-trattat ta' Eurotom mux biss termini ta' assi imma anki kontrolli eh, ta', sigurta sigurtà ta' dawn l-impjanti dan ukoll dik problema oħra, problema kbira u importanti. Forsi irridu jkollkom kapitlu tan fil-negozjati speċjali sabiex intom toħorġu mill-Euratom u da kollu jandu xtaqsam ma' kwistjonijiet ambientali u dawk marbutin ma' sigurtà xi mument jew ieħor se jkollna nidħlu fid-dettall bħalissa aħna biss qegħdin infasslu l-linji gwida l-negozjati se jkun l-ewwel fażi u mbagħad l-Unjoni Ewropea jrid ikollha il- default contract, un bat ikun hemm il-perjodu ta' tranzizzjoni sabiex ma jaqafx kollox mill-lada u dan il-periodu ta' tranzizjoni u dal-periodu ta' sentej u ma nafx kemm se jkun twil huwa dak il-periodu li se jintuża sabiex fl-aħħar jitfassal il-kuntratt finali. dawn huma affarijiet li se jkollna niffaċċawhom minn Marzu tal-2019 ir-Renju Unit se jkun pajjiż terz jekk ikun hemm ftejmiet speċjali eh, tal-fazi transitorja, xorta waħda ir-Renju Unit għalina se jkun pajjiż terz ta' hekk ta' tali se nittrattawh. Jiġifieri aħna ngħidu l-affarijiet b'mod ċaru tont sabiex ma noqogħdux noħolqu stennijiet illi mhumiex realisti. Umbagħad fuq l-immigrazzjoni, l-frontieri u eh, il-referendum u eh, il-taqbida li kienem ma' referendum intqal illi eh, dak li għandu xaqsam mal l-immigrazzjoni, l-Unjoni Ewropea għanda responsabilta u il-moviment Hiles fiħdan l-Unjoni Ewropea eh, tħallat mal-immigranti mis-Sirja, mill-Iraq u mal refuġati kollox imħallat fl-imkien. Anki Franza verament issa għamlu ħafna, ħafna f'kale u Renju Unit illi mumiex, fil-ftejim ta' Schengen eh, u ma' tandom il-kontroll tal-frontieri tagħhom qatt ma ċedewhom daw il-frontieri u eh, maħallew il-ħadd jidħol Ġifiri din u kolja problema kbira sa wara il-Brexit, Franza mix se jkolla dak id-dmir li tkompli tħares il-frontieri un bat ir-Renju Unit se jkolli jara eh, xej jagħmel waħdu. Għalek dak illi qegħdin eh, eh, u għax iridu l brexit għandhom iżommu għaf moħħom daw l-affarijiet. Grazzi Sur Brock, is-Sur Verhofstadt. Jiena eh, smajt dak li qal il- eh, Sur eh, Brock, dal-komitat mid-dera, konta għal kollox responsabli, fejmi tal-immigrazzjoni minn kollox. Elmar u ħafna minnkom kemm il-darba semmejtu il-kliem pajis terz u s-sur dans ħassadi Ir-raġuni hija sempliċi għalfej qed ngħidu li r-Renju Unit se jsir pajjiż terz. Mhux aħna għażilna, huma għażlu jekk ir-Renju Unit jgħid eh, il-libertà tal-moviment u ta' ċirkolazzjoni mhux possibbli. Iva, Iva, mela soluzzjoni bħal tan Norveġa miex possibbli jekk ir-Renju Unit jgħid ma jistax ikun hemm skrutinju mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, mela Laqas is-soluzzjoni għall-Ukrajina eh, mija possibbli għaliex hemmhekk hemm il-kontroll tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja għet l-Ewropa eh, ir-Renju tajde tridu iktar sovranità, iktar awtorità biex nagħmlu il-ftejmiet kommerċali, mela laqqas unjoni doganali mi possibbli Għalhekk aħna għedin ngħidu li l renjoni t se jsir pajjiż terz, aħna mhux aħna għamminnieh pajjiż terz, huma u l-limiti li qed jimponu huma huma minn membru sħiħ qed jgħidu li hija mhux possibbli, l-Unjoni Doganali laqqas mi possibbli, l ħaġa oħra laqqas possibbli. U llum qed nitkellmu għalhekk fuq ftehim ma' pajjiż terz. Huma il-limiti li imponew umma ir-Renju Unit illi edin jillimitaw dak illi aħna nistaw namlu maħħom, mumiex il-27 paj stat membru oħrajn illi se jibqaw li qed jagħmluhom daw il-limiti, aħna ma nistawx noħol u sitwazzjoni anke fuq standards ambientali. Imma dana japplika għal kollox jekk nitkellem fuq is-servizzi finanzjarji l-istess ħaġa, ir-raġunament jibqa' l-istess illi fl axar mill axar se jimmina l-Unjoni tagħna. Pal per eżempju, issa ir-Renju Unitu huwa wieħed minn 28 meta nitkellmu dwar standards ambjentali issibhom fil-Parlament Ewropew, fil-Kummissjoni, fl-Aġenziji, fil-Kunsil tal-Esperti u qegħdin jaħdmu ma' 27 l-oħrajn u mbagħad flimkien niftemu iva kultant ikun hemm xi minoranza li tibblokka li kultant ir-Renju Unit wera u hekk, imma hekk jimxu l-affarijiet, imma dak li maħniex se noqogħdu għalih huwa li din is-sistema tkun sostitwita minn sistema eh, bilaterali li għal kull standard bilaterali ik ftehim bej 27 li jumbat irridu n-negozja mar-Renju Unit. Jekk namlu hekk nistgħu ninsewa l-Unjoni Ewropea għaliex bekk inkunu qegħdin nagħtu sinjal lill-oħrajn oħorġu mill-Unjoni u jaqblilkom se tiksbu seta u l-autorità fuq standard ambientali, fuq kull standard tal-kura tas saħħa jkun hemm ftehim eh, mal-Unjoni Ewropea tal-futur, jiġifieri bej 27 u mbagħad ir-Renju Unit. Le, insewa, maħniex se nippermettu dalla fuq l standard ambientali, la fis-servizzi finanzjarji, febda settur maħna se nippermettu dan għaliex dak ikun jimmina l-Unjoni Tana ikunu qegħdin noħolqu sistema fejn pajjiż illi l-ewwel kien parti minn grupp ta' 28 u mbagħad toħroċ sistema parallela fejn dawk li jitilqu tihom is-seta u l-possibilità illi jagħmlu il bilaterali mal-Unjoni. Le, is-sistema titkun illi is-27 iżommu l-awtonomija tagħhom biex jiddeċiedu għalihom infushom fil- forsi fit transizzjoni se jkun hemm iva konsultazzjonijiet mar-Renju Unit, iva fil-futur se jkun hemm sistema ta' arbitraġġ mar-Renju Unit fuq is-sistema l-ġdida fir-relazzjoni tal-futur. Jekk se jkun hemm xi tilwin pereżempju, imma dak li qatt maħna se nagħmlu huwa li nimminaw l-awtonomija ta' 27 illi jiddeċidu huma fuq dawn l-standards u japplikawhom Għalhekk il-konsultazzjoni fit tranzizzjoni iva arbitraġġ fir relazzjoni tal-futur iva da kollu se jkun possibbli imma mhux il-kapaċità u l-awtonomija ta' 27 stat membru li jiddeċidu huma fuq dawn l-affarijiet u mbagħad li Eh, jitlob l-pajis terz il-Renju Unit biex japplikom. Jista' jkun hemm konsultazzjoni imma aħna ma nistawx inqasmu l-autonomija tagħna ta' 27 stat membru tal-Parlament Ewropew għal xi tip ġdid xi entità eh, illi se tiddeċiedi Le, għal xek għanna nkunu qegħdin inċedu s-seta u l-autonomija tagħna li xi ħadd ieħor qed ngħidilkom dan għaliex din hija l-istess ħaġa. Eh, jiena nisma kif qal Elmar Brock, jgħidu aħna rridu nżomu l-affarijiet kif inhuma, kif inhuma ma jistax ikun li sejb għawek l-affarijiet ma tarax, impossibbli. Aħna ma nistgħux nużaw dan id-dibattitu biex innaqsu il- seta u l-autonomija tal-Unjoni Ewropea punt ieħor. Aħna qatt maħna se nippermettu li l-standards tal-Unjoni Ewropea se jitnaqsu. Le, L-standards se jkun l-standards tagħna kif dejjem huma meta aħna ikonna relazzjoni ma' pajjiż terz ieħor. Il-standards tagħna jridu jibqgħu intatti qatt m'għandhom jonqsu dawn l-standards jeżistu jibqaw hemm u dana ma jistax ikun eżerċizzju biex tkomplu dejjem innaqsu l-standards tagħna le ikunu x'ikunu l-standards standards tax-xogħol fuq il-kura tas-saħħa għax eh, eh, standards tax-xogħol huma standards rilevanti wkoll mhux tal-kumitat imma f'kumitati oħrajn. Ħaġa oħra tielet ħaġa kif se ninforzaw dan kollu se jkun hemm sistema speċifika għal kull ftehim ikun hemm eh, sistema speċifika ta' arbitraċ, imma fil-interpretazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, mux permezz tal-arbitraċ se sir imma il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. L-interpretazzjoni tal-liġi Ewropea trid issir il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li hija kompetenti biex tinterpreta u dak huwa indipendenti minn dak li jsir fl-arbitraċ. L-arbitraċ Le, ma mandu xaqsam xej fl-interpretazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, aħna qatt maħna senħallu l-interpretazzjoni tal-liġi Ewropea eh, issir minn entità eh, estranea għall unjoni Ewropea barra mill-istruttura tal-Unjoni Ewropea. Fu it-tranzizzjoni, Sinjura Gerling, il-tranzizjoni parti mill-irtirar, mis se tkun xi ħaġa separata, se tkun parti mill-irtirar l-artiklu 50 Għalhekk dan it-tranzizzjoni ma tistax iddum 10 snin għaliex inkella ma tibqax tranzizzjoni għaliex unbat mux parti li possibli li tamela parti mill-irtirar, tista tkun parti mill-irtirar meta tkun transizzjoni limitata fi żmien. Il-negozjatur tal-Unjoni Ewropea Sur Banjer qed jgħid sa l-2020 u aħna qed ngħidu iva forsi ftit itwal tliet snin mhux iktar minn hekk, imma dan se jkun parti mill-irtirar u meta il-ftejim jasal hawnhekk fil-Parlament f'Ottubru ta' din is-sena se jkun l-artiklu 50 l-irtirar u t-tranzizjoni u eventwalment probabbilment se jkun hemm annes u l-annes se jkun dikarazzjoni politika fuq il-relazzjoni futura ta' bejnietna. Issa, malaj malaj, fuq il-kommenti l-oħra li saru, naħseb illi jider ċar illi rridu jinsabu soluzzjonijiet fir riċerka per eżempju, nafu li għanna l-Euratom, għanna eh, eh, eh, li ma kif taħdem diġa ma pajizi terzi, għanna diġa il-modelli ta' kif dawn għandhom japplikaw fil-kas ta' Renju Unit. L-aħħar komment, l-Sur Flanagan illi għal inti ma nafxek kemm inti eh, Eh, negozjatur tajjeb għaliex inti federalist, imma Monex u Mende Kaspari kollha federalisti, fil femati anke Churchill hekk kien, alla volja kien eh, kien Ingliż, jiġri ma naħsibx li dik fija fissajja problema Eh, Unbat li jena għat li ċerti pajjiżi se jkunu nani fil-futur, le jena naħseb li il-pajjiżi kolla huma nani, eh, l-unika ħaġa li tista' tagħmel bħala pajjiż biex ma tibqax nanu huwa li tingħaqad mal-Unjoni Ewropea. Eh, Ikkol kemm aħna nani, xoħut minna nafu li aħna nani u oħrajn għadhom mandunawx, imma dal-waqt se jkollhom jirrikonoxxuh dan il-fatt. Din hija ir-realtà. dak li huwa essenzjali hawnhekk huwa illi jekk kienu possibbli fuq dawn il-ħames mistoqsijiet illi għamiltjena jekk forsi nista nerġa' uh, namilom lill-membri kollha tal-kumitat għaliex huwa importanti illi nkunu nafu kif taħsbuha intom għaliex dana sen isuh fir-riżoluzzjoni. Sur Flanagan, dana se jsir qabel ir-riżoluzzjoni mhix miktuba se tinkiteb fl-aħħar ta' frar meta taħna nkunu irċivejna mill-kumitati tagħkom um, il-kommenti il ta'kom, l-idejat ta'kom biex ninkludu fil-kapitlu dwar l-ambjent. Grazzi. Um, we invite you to come again.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 Well, colleagues. Kollegi, jekk eh, ħriċtu diġa il-karta tal-vot, nistaw nibdew il-votazzjoni imma qabel irrit insellem lil grupp ta' studenti li huma mistiedna ta' Sur Karl Heinz Florence li qegħdin hawnhekk illum mill-Università ta' Klege li qegħdin hawnhekk mal-Professur Seke. Merba. Mela, l-ewwel punt fuq il-lista tal-voti huwa il- il-fajl fuq il sim ta' l-sforz. Vot elettroniku l-votazzjoni miftuħa. il-Pepe għandu vot zejiet. Tajjeb. Votazzjoni maluqa. għaddiet. Nifirħu l rapporte issa nivvotaw fuq il-lulu CF, vot uniku, vot elettroniku, votazzjoni miftuħa. Għal darboħra il-PP għandu vot zejet. still one too many. Xorta tem vot zejiet. Xaħat tineħi il-karta tal-vot tal pepek joġobkom. Grazzi. Hmm. Ma xejjew. Close and it is adopted. Votazzjoni maluqa għaddiet. Nifirħulek. fotiħor mis eh, mistoqsija l-Kommissjoni fuq il-tnaqqis tar-rata ta' tilqim fil-Europa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-istess suġġett mis eh, toqsija l-istess mistoqsija lill kunsill votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. abbozz ta' rapport, monitoraċu rapportar dwar l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju minn mill-karburanti eh, ta' vetturi ġodda tqal. Favur, kontra, niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. <clears throat> Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Erbaw design dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Sittaw design dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Sebaw design favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. 98 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 99 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 102 favur kontra astensjonijiet maddeċ, 103 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 104 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 105 favur kontra assenzjoniet għaddit. 106 le 106 ma nivotawx fuq għatajt il-President. 16 favur kontra assenzjoniet għaddit. Trans 16 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess 10 favur kontra Niverifikaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda 118 favur kontra astensjonijiet deċ. 119 favur kontra astensjonijiet deċ. 120 favur kontra astensjonijiet maddeċ 121 favur kontra astensjonijiet maddeċ 122 favur kontra astensjonijiet maddeċ 123 favur kontra astensjonijiet maddeċ 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet 124 favur kontra astensjonijiet niverifikaw fuq 124. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 125 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 127 favur kontra astensjoniet maddeċ 128 favur kontra astensjoniet maddeċ Tran 19 favur kontra Aħjar niċċekjaw Tran 19 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess 12 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 131 favur kontra astensjonijiet maddiex. Kompromess 7 favur kontra astensjonijiet għaddit. 137 favur kontra astensjonijiet maddiex. 138 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 8 favur kontra astensjonijiet għadda. Kompromess 9 favur kontra astensjonijiet għadda. L-emenda 23 sa 123 eh, u medentiċi għaddew. 100 54 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Tran 24 u 24 eh, favur kontra astensjonijiet għaddiet 155, tran 25, emenda 25 u 26 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 156 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 157 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Mija 158 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 27 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 159 favur kontra astensjonijiet maddeċ 160 favur kontra astensjonijiet maddeċ 161 favur kontra astensjonijiet maddeċ 162 favur kontra astensjonijiet għaddiet 11 favur kontra Et nitkellem dwar kompromess għaddit. tlieta u u sebajn favur kontra sensjonijiet ma' derċ. sebajn favur kontra astensjonijiet. Nitċekjaw fuq sebajn. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. derċ. Emenda 28 favur kontra astensjonijiet det 184 favur kontra astensjonijiet neċċekjaw fuq 184. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet 185 favur kontra Astensjoniet maddeċ 186 favur kontra. Astensjoniet maddeċ 187 favur kontra. Astensjoniet maddeċ 188 favur kontra. Astensjoniet addiet. Tran wieħed dawk favur kontra. Astensjonijiet. Min jaqbel ma tran wieħed? Tran tnejn favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 37 favur kontra assenzjoniet ma' 38 Għan iċċekjaw fuq 37 il-votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa 38 favur kontra maddeċ. 39 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 41 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Transitta favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess 2 favur kontra astensjonijiet maddeċ. Uh, eh, 43 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 44 favur kontra astensjonijiet deċ. 46 favur kontra astensjonijiet deċ. 47 favur kontra astensjonijiet deċ. Kompromess tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-emenda erba favur kontra astensjonijiet għaddiet. 53 favur kontra astensjonijiet deċ. 55 favur kontra astensjoniet maddeċ 56 kontra maddeċ, 5 dawk favur kontra astensjoniet għaddit 57 favur kontra astensjoniet maddeċ 88 58 maddeċ Kompromess serba favur kontra astensjonijiet għaddiet. Seba favur kontra astensjonijiet għaddiet. 63 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 64 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 65 favur kontra maddeċ. 66 favur kontra astensjonijiet ma ditx. 67 favur kontra astensjonijiet ma ditx. Tran 11 favur kontra astensjonijiet ma ditx. 8 favur kontra astensjonijiet niċċekjaw. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Disa favur kontra astensjonijiet. Disa, disa favur kontra astensjonijiet ħan iċċekjaw fuq disa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Sebajn favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ. 71 favur kontra astensjonijiet maddeċ, kompromess 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 77 favur kontra Astensjonijiet deċ 11 favur kontra. Astensjonijiet għaddiet. 79 u 80 favur kontra. Astensjonijiet għaddew. Tnax favur kontra astensjonijiet għaddiet. 87 Le, kompromess sitta favur kontra astensjoniet għaddiet. 87 favur kontra astensjonijiet għaddiet. ħaniċċekjaw fuq din. The vote is over. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. 14, 88, 89 u design tran 14 favur kontra astensjonijiet ta' jaddu. Wedu design favur kontra astensjonijiet ma taddix. Tran 15 favur kontra <coughs> astensjonijiet di. 92 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 93 favur kontra astensjonijiet ma taddix. U la bozz ta' dan ir-rapport e kif ġie emendat din hija votazzjoni elettronika, l-votazzjoni hija miftuħa. Jekk jiġobkom. Votazzjoni maluqa. U dan jaddi, dan la bozz jaddi. Ġi adottat. Mela issa nivvutaw fuq il-mandat biex nibdew il-negozjati istituzzjonali mill-ġdid nivvotaw b'mod elettroniku votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Votazzjoni magħluqa issa fil-fatt. Taddi. ma tantx ixir ila ċabċi din, pero għalix nofs bin nofs kienet. Next one is... Uh, Votazzjoni li jmiss. Mela, issa ser nivvotaw fuq uh, l-etikettjar tal-xorb uh, eh, li fih spiritu. Mela minn da l-ewwel numru wieħed, favur, kontra. Hemm bżonn ta' verifika hawnhekk, mela votazzjoni elettronika. Mija u disa' Mela, naraw votazzjoni malu issa ma taddix. Tnejn, emenda tnejn, <clears throat> emenda 160 u tnejn, agri tnejn. Favur kontra astensjonijiet jaddu. Favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda tlieta, agri 13 u 14. Dawn it-tnejn biss. Favur kontra astensjonijiet jaddu. Agri 14 favur kontra astensjonijiet jgħaddu. 162 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. 163 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 164 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda erba. Minu favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 165, favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. 166, u 167 u 168 flimkien ma' 169 u 170. Mela, 167 u 168 għaliex l ħrajn jaqgħu. Minu favur? Kontra? Ma taddix, ma jaddux. Mela intom votajtu fuq, eh, kont qed votaw fuq 167 u 168. Issa, nivotaw għal 169 u 170 favur kontra astensjonijiet jgħaddu. Agri 16 favur kontra astensjonijiet jaddu. 171 dawk favur kontra astensjonijiet ma għaddu ma taddix. 172, 173 u agri 17 favur kontra astensjonijiet jaddu. Agri 18 favur kontra astensjonijiet taddi. 174 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Agri tsatax, favur kontra astensjonijiet ma u 175 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess numru 1 favur kontra astensjonijiet jaddi. Agri 21 u inta 6 favur kontra astensjonijiet jaddi. 177 favur kontra astensjoniet ma, ma taddix. Min għalek? Votazzjoni miftuħa. Ma nafx forsi għandek raġun. Votazzjoni maluqa? <coughs> ħadżbal, ħadżbal kbir. Mela, 178 minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. 179 favur kontra astensjonijiet mela 179 favur kontra astensjonijiet jaddi, taddi. 180 favur kontra astensjonijiet taddi u koll. 181 dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda numru 5 u agri 22 minu favur kontra astensjonijiet taddi. 182 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 183 u 184 favur kontra astensjonijiet taddi. Mela, nivvutaw b'mod elettroniku 183 u 184. Votazzjoni maluqa. Fil-fatt, din taddi. Emenda 6 u agri 23 favur kontra astensjonijiet jaddu 185-186 minu favur kontra astensjonijiet namlu verifika elettronika. Votazzjoni maluqa. Fil-fatt din taddi 187 u agri 24 minu favur, minu kontra, astensjonijiet. Ma votajċ. 187 u agri 24 erġaw votaw olidejkom, favur, kontra, astensjonijiet, niverifikaw b'mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Adopted. Votazzjoni maluqa jaddi. Il-pakket fuq il-kontenut eh, ta' zokkor favur kontra stensjonijiet jaddi. Emenda 190 favur kontra astensjoniet ma taddix 191. Mela, mija u jħetu design minu favur kontra stensjonijiet ma taddix. Mija u tnejnu design favur kontra stensjonijiet ma taddix. Mija u erba u design favur kontra astensjonijiet ma taddix. 195 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess 10 minu favur kontra astensjonijiet jaddi. Mm. 222, 23, 24 u 25. Minu favur? Kontra? astensjonijiet namlu verifika elettronika. Pakket dan minn 122 23, 24 u jibqa ser sa 125. 200 u dawk il-numri li kontet nejt. Mela, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa ma jaddux. 200 u 21 favur kontra stensjoniet ma jaddux, 226 favur kontra stensjoniet ma taddix, 227 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 228 favur kontra astensjoniet ma taddix, 229 favur kontra astensjoniet ma taddix. 230 favur kontra astensjonijiet taddi, 231 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Agri 31 favur kontra. Astensjonijiet taddi. 8 le dik taqa. Mela agri 32 favur kontra. Astensjonijiet. Namlu verifika ta' agri 32. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, ma taddix. Agri 33, favur, kontra astensjonijiet jekk joġobkom u dejkom tajjeb agri 33 favur kontra astensjonijiet taddi agri, agri 34 favur kontra astensjonijiet taddi blok issa minn 232 33 inta dissa dawk favur kontra astensjonijiet jaddi minn 234 sa 237 u inta 10 favur kontra astensjonijiet ma, tad, ma jaddix. 238 favur kontra astensjonijiet ma taddix, agri 36 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 239 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 240 u 242 favur kontra stensjoniet taddi 241 favur kontra stensjoniet ma taddix 243 favur kontra astensjoniet ma taddix 244 favur kontra astensjoniet ma taddix 245 favur kontra ta' di 247 minu favur kontra stensjonijiet taddi 38 eh, u 48 Anzi 248 ma taddix, 249 ma taddix laqqas, 250 favur kontra astensjoniet ma taddix, 251 favur kontra astensjoniet ma taddix, 252 favur kontra astensjoniet ma taddix. 253 favur kontra astensjoniet ma taddix. 254 favur kontra astensjoniet ma taddix, 255 favur kontra astensjoniet ma taddix, 256 dok favur kontra astensjoniet ma taddix, 258 favur kontra astensjoniet ma taddix, 257 favur kontra astensjoniet ma taddix. 259 favur kontra astensjoniet ma taddix. 267 favur kontra astensjoniet ma taddix. 260 flimkien ma 61, 261 favur kontra astensjoniet ma rajtx li l-għalda din id-darba. Mela, fuq, qed nivvotaw fuq 260 u 261. Minu favur, kontra. Astensjoniet, namlu verifika elettronika. Rajta kiva, però ma nistax nasal għal konklużjoni. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix fil-fatt. 262 favur, kontra, astensjoniet, ma taddix. 264 favur kontra astensjonijiet ma taddix 263 flimkien ma' agri 39 favur kontra astensjonijiet ta' jaddu 268 favur kontra astensjonijiet taddi 266 favur kontra astensjonijiet taddi Kompromess 11 favur kontra astensjonijiet jaddi. Minn 275 sa 278 favur kontra astensjonijiet ma jaddux. 274 <clears throat> minu favur kontra. Namlu verifika ta' din. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tadix. 279 favur kontra stensjonijiet ma taddix. Kompromess 12. Favur kontra astensjonijiet taddi. 283 favur kontra stensjonijiet ma taddix, kompromess 2 favur kontra stensjonijiet jaddi, kompromess 13 favur kontra stensjonijiet jaddi. 302 favur kontra stensjonijiet ma taddix 303 favur kontra stensjoniet ma taddix, 304 favur kontra stensjoniet ma taddix, kompromess 3 favur kontra stensjoniet jaddi, kompromess 4 favur kontra stensjoniet jaddi. 305 favur kontra stensjoniet Eh, ma jaddix. 50 favur kontra stensjonijiet jaddi. 51 favur kontra stensjonijiet jaddi. 17 inta 17 favur kontra astensjonijiet jaddi. Agri 52 u inta 15 eh, favur kontra astensjonijiet jaddu. Kompromess 5 favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess disa favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess sitta favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess 312 eh, favur kontra astensjonijiet jaddi. Agri 57 u inta 22 favur kontra astensjonijiet ma jaddux. 314 u agri 58 minu favur kontra astensjonijiet jaddu. 313 favur kontra astensjonijiet taddi. 13 favur kontra astensjonijiet taddi. 316 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 317 favur kontra astensjonijiet taddi, 320 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 318 favur kontra astensjoniet ma taddix. 319 favur kontra astensjoniet taddi. 321 favur kontra astensjoniet ma taddix. 322 favur kontra astensjoniet taddi. 323 favur kontra astensjoniet taddi. 324 favur kontra astensjoniet taddi 325 favur kontra stensjonijiet ma taddix, 326 favur kontra stensjonijiet ma taddix, 327 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 14 u inta 23 favur kontra astensjonijiet taddi. 328 u 329 favur kontra astensjonijiet minu kontra Taddi. 330 favur. Mela din taqa, anzi din taqa fil-fat. Uh, eh, 15 favur kontra stensjonijiet jaddi. 336 favur kontra stensjoniet ma taddix, 337 favur kontra stensjoniet ma taddix, 338 favur kontra stensjoniet ma taddix, 339 favur kontra astensjoniet ma taddix, 340 favur kontra astensjoniet ma taddix, 341 favur kontra astensjoniet ma taddix, 342 favur kontra astensjoniet ma taddix. Inta 25 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 16 343 u inta 43 favur kontra astensjonijiet jaddu. 17 favur kontra stensjonijiet jaddu 18 inta 28 u um, 345 favur kontra astensjonijiet jaddu 19 346 u inta favur kontra stensjonijiet jaddu. Agri 61 favur kontra astensjonijiet jaddu, intra 30 favur kontra astensjonijiet namlu verifika ta' inta 30. Votazzjoni miftuħa. Inta 30. And the vote is closed. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 347 favur kontra astensjonijiet taddi. 348 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Agri 62 favur kontra astensjonijiet. Mm, ma nistajċ nara, mela minu favur kontra astensjonijiet ma 20 u l-komplement favur kontra stensjonijiet taddi 350 favur kontra stensjonijiet ma taddix Agri 63 favur kontra astensjonijiet taddi A u 21 inta 33 u 51 351 minu favur kontra stensjonijiet taddi Inta 34 u inta 64 favur kontra astensjonijiet jaddu. Kompromess 16 favur kontra astensjonijiet jaddi. Ah, okay. Wow. 357 u favur kontra astensjonijiet ma taddix. 358 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Inta 57 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 359 favur kontra astensjonijiet eh, ma taddix. Emenda 23 u inta, 37 u daqsek favur kontra astensjonijiet taddi. 360 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Inta 38 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Kompromess 7 favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess 17 favur kontra astensjonijiet jaddi. 371 favur kontra astensjonijiet ma jaddix. 27 favur kontra stensjonijiet taddi, 372 favur kontra stensjonijiet ehm, taddi, 373 favur kontra stensjonijiet ma taddix, agri 70 favur kontra stensjonijiet taddi, 374 favur kontra stensjonijiet ma taddix. 375 favur kontra astensjoniet ma taddix, 376 favur kontra astensjoniet ma taddix, Kompromess um, ehm, 8 jaddi. Emenda, anzi, 29 favur kontra astensjonijiet. 30 favur kontra astensjonijiet jaddi. Kompromess 18 favur kontra astensjonijiet jaddi. 393 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 31 angri 74 favur kontra stensjonijiet jaddi. 394 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 396 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 397 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Namlu verifika, verifika elettronika, votazzjoni fuq 397 miftuħa. Rejected. Ma taddix fil-fatt. Tridu t-verifikaw 396 u koll? Mela eja n-verifikaw. Namlu eh, votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. And it's closed. Votazzjoni maluqa. Ma taddix fil-fatt. Emenda 32, favur, kontra, astensjoniet, taddi agri, anzi din taqa, naddu għal 401 minu favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. 402 u 403 favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. mela, ħan verifikaw fuq 402-403, votazzjoni miftuħa. ħafna storbi ma nistax eh, nikkonċentra jekk jġobkom. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni, fil-fat dawn għaddew, skużawni, zbaltijaj. Mela, ma nivvutaw fuq l-oħrajn kolla, prosetta suġġeriment, Mela, rridu nifutaw fuq 405, favur, kontra, astensjonijiet. 405, <clears throat> favur, kontra, astensjonijiet. Niverifikaw 405 x'ma nistax nara minn hawnhekk. Taddi, taddi fil-fatt. Mela, 404 favur. Mela, emenda 33 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 406 favur kontra astensjonijiet ma tgħaddix. 407 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 409 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 408 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Agri 76 favur kontra astensjonijiet taddi. Agri 77 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 410 favur kontra astensjonijiet taddi. 411 favur kontra astensjonijiet taddi. Agri 79 favur kontra astensjonijiet jaddi. Agri 80 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 412 favur kontra astensjonijiet taddi. 413 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 414 u 415 favur kontra astensjonijiet jaddu. Issa l-kompromess tekniku Għannes tnejn, minu favur, kontra, astensjonijiet jgħaddi. Paġna 38. Qed nivvutaw fuq emenda 418. Favur, kontra, astensjonijiet, tgħaddi. 421 favur kontra astensjonijiet taddi 442 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq 422. 422. Ah, it was a delay in hands. It's adopted. Okay, let's move to 423. Who is... Mela naddu għal 423 minu favur kontra astensjoniet ma taddix. Namlu verifika, namlu verifika. 423. Votazzjoni miftuħa. Mela, 424 favur kontra astensjoniet votazzjoni nominali. Issa fuq l-426 favur kontra. Is-sur eh, dans eh, qed jagħmel sinjal mhux ċert bidu. Mela, 426 minu favur kontra Iva, taddi. Mela, issa naddu għal 428 favur kontra astensjonijiet taddi. 431, 32 u 33 favur kontra astensjonijiet ma jaddux. 437 favur kontra astensjonijiet taddi. Tajb, dawn kolla jaqaw, kompromess 19 favur kontra astensjonijiet jaddi. 440 favur kontra astensjonijiet taddi. Namlu verifika. Verifika għall-440 l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Il-PPE u l-SND qed jivvutaw bl-istess mod u fil-fatt din tgħaddi. Agrizza ta' design, skużawni, favur kontra stensjonijiet tgħaddi. 442 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Or 42? 442. Nerġaw, nerġaw saqsikom. Jimux kontra. Emenda. Mela min jivvota favur l-442? Taddi. Niskuża ruħi mas-sur Pika. Ħatma għalla jdejħ. Lift inti. Naddu għal kompromess 20. Favur kontra astensjonijiet jaddi. 448 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 449 favur kontra u Agrit 96 favur kontra astensjonijiet jaddu. 450 favur kontra namlu verifika tal-450 <coughs> votazzjoni miftuħa. tajjeb taddi. Mela, emenda 43, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 454, favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Emenda 459, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 44, favur, kontra, astensjonijiet, taddi. 460 u 461, minu favur, kontra astensjonijiet taddi 462 favur kontra anzi u 463 63 favur kontra astensjonijiet jaddu 400 u 64 u 465 favur kontra astensjonijiet jaddu 466 favur kontra astensjonijiet taddi 467 favur kontra astensjonijiet taddi 46 favur kontra astensjonijiet taddi. 49 favur kontra astensjonijiet taddi. 468 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 58 favur kontra astensjoniet taddi, emenda 469 favur kontra astensjoniet ma taddix, kompromess 21 favur kontra astensjoniet jaddi. 472 favur. 472 fil-fat favur kontra astensjoniet namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 59 favur kontra astensjonijiet jaddi. Emenda 516 favur kontra astensjonijiet taddi. <clears throat> Emenda 70 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 517 favur kontra astensjonijiet taddi. Agri 100 favur kontra astensjoniet taddi. Emenda 518 favur kontra astensjonijiet taddi. 519 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 71 favur kontra astensjonijiet taddi. Agri 100 u wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 520 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 75 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 76 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 77 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 78 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 79 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 80 favur kontra astensjonijiet ma taddix, tixtiqu li nivvutaw namlu block vote fuq um, uh, l-emendi minn 81 sa, er, sa 88 ta' sinjura Darman, Darnano, Dornano. Mela, minu favur, kontra, astensjonijiet, ma jaddux, lebda. 96 favur kontra astensjonijiet taddi. Agri wieħed favur kontra astensjonijiet taddi. Agri 89 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Emenda 9 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Amenda 91 favur kontra astensjonijiet taddi. 92 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 93 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 94 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 95 favur kontra stensjonijiet ma taddix, 97 favur kontra stensjonijiet ma taddix, 98 favur kontra astensjonijiet. Naħseb li għaddiet. Ejja namlu verifika elettronika. 98 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma taddix. Agri 2 favur kontra astensjoniet, taddi. Emenda 99 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 100 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 108 favur kontra astensjoniet, ma taddix. 109 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 101 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Agri 13 favur kontra astensjonijiet namlu verifika elettronika. Agri 3, da voti zaw. Agri 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Grazzi. 102 favur maddeċ, 120 favur kontra astensjonijiet maddeċ. 103 favur u anki 104 favur kontra astenzjoniet verifika. 103 u 104 <clears throat> votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malwa. Maddiċ. Maddewx. 105 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 103 anki issa niproponikum votazzjoni en blok minn 106 sa 115. Jekk huwa possibbli iva, fil-votazzjoni tagħkom. Grazzi favur kontra astenzjonijiet. Saqsejtek hux possibbli waħtu iva. Enti għatle, ma f'smajtek, għal kolor so. Le, kom topponu l naħdu għadda għadda. Pedicini. <clears throat> Joponi. 106. Favur kontra astensjoniet. Maddiċ. 107. Favur kontra astensjoniet. Maddiċ. 110 favur kontra astensjoniet maddiċ. 111 favur kontra astensjoniet maddiċ. 112 favur kontra astensjoniet d-deċ. 113 favur kontra astensjoniet d-deċ. 114 favur kontra astensjoniet d-deċ. 115 favur kontra astensjoniet d-deċ. 117 u 118 u 117 favur kontra. Astensjoniet d-deċ. 116 <clears throat> favur kontra astensjoniet maddiċ. 121 maddiċ. 122 faw kontra astensjoniet għaddit. 123 favur kontra astensjoniet maddiċ. 124 favur kontra astensjoniet maddiċ. 125 favur kontra astensjoniet maddiċ. Kompromess 40, <clears throat> favur, kontra, Għas astensjoniet, għadda. Kompromess 42, favur, kontra, għas tensjoniet għadda. Emenda 132, favur, kontra, għas tensjoniet maddiċ. 133, favur, kontra, għas tensjoniet maddiċ. Agri 6 u inta 3, favur, kontra, għas tensjoniet għaddew. 135 u għagri seba favur kontra astenzjoniet għaddew. 137 favur kontra astenzjoniet maddeċ. 138 fa 38 favur kontra astenzjoniet maddeċ. <clears throat> Inta erba favur kontra astenzjoniet maddeċ. Agrit 8 favur. Skużawni, mela ditta A Mela naddu issa l-agri għaxra favur kontra astensjoniet għaddit. 140 favur kontra astensjoniet maddiċ. 141 favur kontra astensjoniet maddiċ. 142 favur kontra astensjoniet maddiċ. 143 favur kontra astensjoniet għaddit. 144 favur kontra Verifika 144 f'votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromis 14. Favur kontra. Astenzjoniet għadda. Kompromis 43. Favur kontra. Astenzjoniet għadda. 154 favur kontra astensjoniet maddiċ, 155 favur kontra astenzjoniet maddeċ, 156 favur kontra astenzjoniet maddeċ, 157 favur kontra astenzjoniet maddeċ, 158 favur kontra astenzjoniet maddeċ. Fota ħari elettroniku, votazzjoni miftuħa. And it's closed. Votazzjoni maluqa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 Fuq l-MFF il-futur, inni preparaw l-pozizjoni tal-Parlament fuq l-MFF wara l-2020. il signora Jade Makir. Kompromiss numru 1, favur, kontra, astenzjoniet, għadda. Kompromiss 2, favur, għadda. Emenda 16, favur, kontra, astenzjoniet, namlu verifika su 16, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni maluqa. Kroħat vota għadda. 17 favur kontra astensjoniet għadda. 18 favur kontra astensjoniet namlu verifika fuq 18. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. votazzjoni maluqa għaddit. Setax favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 20 favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 26 favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 27 favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 28 favur kontra astensjoniet 31 favor kontra astenzjoniet deċ. Ma nax, sen nerġa namlu verifika fuq 31. And it is closed. Votazzjoni mal-luqa deċ. 32 favur kontra astenzjoniet as għaddit. 34 favur kontra astensjoniet għaddit. 35 favur kontra astensjoniet għaddit. 37 favur kontra astensjoniet maddiċ. 36 favur kontra astensjoniet ma għaddit. 38 favur kontra astensjoniet għaddit. 39 favur kontra astensjoniet maddiċ. 40 favur kontra astensjoniet ma ddiċ 41 sa 45 tu identiċi kolla kemm huma favur kontra astensjoniet għaddew 46 favur kontra astensjoniet verifika 46 votazzjoni miftuħa votazzjoni malwaqa għaddit. 47 favur kontra astensjoniet maddiċ. 49 favur kontra astensjoniet għaddit. Le, maddiċ il-kontra, maddiċ. Skużawni tetti president, 50 favur kontra astensjoniet maddiċ. 53 favur kontra astensjoniet maddiċ. 51 favur kontra, astensjoniet maddiċ. 52 favur kontra, astensjoniet maddiċ. 54 favur kontra, astensjoniet namlu verifika. 54. Għaddit. Skużawni. Issa qed nara liġit ġiet adottata 55 favur kontra. Astensjoniet maddiċ. 57 favur kontra astensjoniet għaddiet. Kompromess numru 3, favur. Kontra. Astensjoniet. Għadda. ħamsa u sittin u seba u sittin favur kontra astensjoniet għaddew. Sitta u sittin 70, 74 u 75 favur kontra astenzjoniet għaddew. sittin favur kontra astenzjoniet maddiċ 71 favur kontra astenzjoniet maddiċ kompromess numru 4 favur kontra astenzjoniet għadda. 82 favur kontra Skużawni, tajt il-President. Imħabba l-kulur. Kompromess numru 5, favur. Kontra. Astenzjoniet għadda. 52, favur. Kontra. Astenzjoniet għadda. Għaddit. 83, favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. 85 favur kontra astensjoniet għaddit. 86 favur kontra astensjoniet għaddit. 87 zoċ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjoniet għadda, it-tieni parti favur kontra astensjoniet maddiċ. 88 favur kontra astensjoniet għaddit. 89 favur kontra astensjoniet għaddit, design favur kontra astensjoniet għaddit. Wieħdu design favur kontra astensjoniet għaddit. Tnejnu design favur kontra astensjoniet għaddit. Tlieta design favur kontra astensjoniet għaddit. Erba design favur kontra astensjoniet għaddit. Vot aħari elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Issa għem, zoċ punti differenti flimkien. Eh, Strategija Ewropea fuq il- eh, trasporti komparativi intelligenti. Emenda numru 1, favur kontra għaddit. 2 għaddit għaddit. Kompromess numru 2, favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess 3 favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess 1 favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 6 favur kontra. Astensjoniet maddeċ. Kompromess ħamsa, favur kontra astenzjoniet għadda. 13 favur kontra astenzjoniet għaddit, 14 favur kontra astenzjoniet maddiċ. 15 favur kontra astenzjoniet għaddit, 16 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Kompromess numru 4 favur kontra astenzjoniet għadda. Kompromess 6 favur kontra astensjoniet għadda. 19 favur kontra astensjoniet għadda. Għaddit. 21 favur kontra astensjoniet maddiċ. 22 favur kontra astensjoniet maddiċ. 23 favur kontra astensjoniet maddiċ. 24 favur kontra astensjoniet maddiċ. 26 favur kontra astensjoniet maddiċ. 32 favur kontra astensjoniet għaddit. Kompromis 7 favur kontra astensjoniet għadda. Emenda 38 favur kontra astensjoniet ma 39 favur kontra astensjoniet għaddit. 40 favur kontra astensjoniet għaddit. 42 favur kontra astensjoniet għaddit. 43. Favur. Eh, kon ġabu tajna fuq 42. U jistan għaddu 43 favur kontra astenzjoniet ma' diċ. 45 favur kontra astenzjoniet għaddit. 26 favur kontra astensjoniet għaddit. 48 favur kontra astensjoniet għaddit. Vota ħari, vota elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, nivvotaw fuq semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Minn l għor wahda adottata, t-tieni waħda għaddiet, Tlita favur kontra astensjonijiet għaddit, erba favur kontra astensjonijiet għaddit, ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddiet, sitta favur kontra astensjonijiet għaddit. Seba' Żewġ partijiet. l għol parti favur kontra. astenzjoniet għaddit, tini parti favur kontra. Astenzjonijiet verifika fuq t-tini parti votazzjoni miftuħa. <clears throat> Issa votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 8 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Dessa favur kontra, astenzjoniet għaddit. Aċra favur kontra, astenzjoniet namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. <clears throat> Votazzjoni marruħa. Għaddit. 11, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit, tieni parti favur kontra astenzjoniet għaddit. 12 favur kontra astensjoniet għaddit. 13 fit tlet parti partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjoniet għaddit, it-tieni parti favur kontra astensjoniet għaddit, tret parti favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 14 favur kontra astensjoniet maddiċ. 15 favur kontra astensjoniet maddiċ. 16 favur kontra astensjoniet Ma diċ 17, għamma diċ 18 favur kontra astenzjoniet għaddit, 19 favur kontra astenzjoniet ma diċ. 20 favur kontra astenzjoniet ma diċ. Nerġaw, 20 favur għaddit. 21 eh, favur kontra astenzjoniet ma diċ, 22 favur kontra astenzjoniet namlu verifika fuq 22. Votazzjoni niftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. 23. Favor. Kont. Fav kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 24. Favor kontra astenzjonijiet maddiċ. 25 favor kontra astenzjonijiet għaddit. Vot aħari elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Issa nivuta fuq id-disti fuq il-kwittanza. L-ewwel il-Kummissjoni. Emenda nur wieħed favur kontra astensjonijiet maddiċ, tnej favur kontra astensjonijiet maddiċ, tlieta favur kontra astensjonijiet għaddit. Kwa erba favur kontra astensjonijiet maddiċ, sitta a, Hamsa. favur kontra astensjonijiet għaddit. Sitta maddiċ, seba maddiċ. Tmenja favur kontra astensjoniet maddiċ, disa favur kontra astensjoniet maddiċ, għaxra favur kontra astensjoniet għaddit, il-11 favur kontra uh, astensjoniet maddiċ, vota ħari elektroniku, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Issa, fuq lema emenda kontra astenzjoniet mandiċ. Nej, favur kontra astenzjoniet mandiċ. Tlita favur kontra astenzjoniet għaddit. Erba favur kontra astenzjoniet mandiċ. Hamsa favur kontra astenzjoniet mandiċ. Sitta favur kontra astenzjoniet għaddit. Seba, għanda akkol emenda orali. Taċċettaw għala minn dorali? Iva. Mela nivvotaw. E, fuq emenda seba bl-emenda Minu Min favur kontra estensjoniet għaddit. Tminja favur kontra estensjoniet maddiċ. Disa, anki di għanda mm, emenda orali. Taċċettawa? Iva, mela nivvotaw emenda disa bil-emenda Favur kontra astensjoniet verifika disa bla minn dawrani. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma diċ. Issa għanna l-votazzjoni ħarija. elettronika. Nar votazzjoni u għaddit. Issa namlu il-kwittanza EFSA, emenda numru jħed, għaddit. Tnej, favur, kontra, astensjoniet, maddiċ. Tlieta, favur, kontra, astensjoniet. Għaddit. Erba, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċa. 5 favur kontra astenzjonijiet maddiċa. Sitta favur kontra astenzjonijiet maddiċa. Seba favur kontra astenzjonijiet għaddit. 8 favur dis kontra astenzjonijiet maddiċa. Aċra favur Skużawni, ma fimx. 8 ma votajniex fuq il emenda 8? nerġaw namlu l-emenda 8. Forsi e, tħawat. 8 favur. <laughs> Għaddit. 10 e, favur kontra namlu verifika fuq l-emenda numru 8. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Għaddit. 9 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ votazzjoni ħarja elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Issa, il-kwittanza il, il ta' ACDC. u wieħed favur kontra stanzjoniet. Għamilna numru wieħed, favur, kontra. Astenzjonijiet. Verifika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruqa. Għaddit. Votazzjoni, emenda eh, numru tnej. favur, kontra, astenzjonijiet. Maddiċ, erba, favur, kontra, astenzjonijiet mandiċ. Hamsa favur, kontra, astensjoniet, mandiċ. Sitta favur, kontra, astensjoniet, mandiċ. Votazzjoni ħarja elettronika, votazzjoni ftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa namlu l-kwitanza ta' EEA, emmen dan u favur kontra Verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Ma diċ. Tnej favur, kontra. Astenzjoniet ma diċ. favur, kontra. Astenzjoniet ma Erba favur, kontra. Astenzjoniet ma diċ. Hamsa ma Sitta favur, kontra. Astenzjoniet għaddit. Votazzjoni ħarija elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, eka. Emenda wieħed. Waħda, numru wieħed. Favur, kontra, astenzjoniet. Għaddit. Tnejn favur, kontra, astenzjoniet. Għaddit. Tlieta favur, kontra, astenzjoniet. Maddiċ. Erba favur, kontra, astenzjoniet verifika. Etni vota fuq erba, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ. Hamsa favur, maddiċ. Sitta favur, kontra, astensjoniet għaddit. Votazzjoni ħarija, elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. U bekk speċajna l-aħħar eh, il-votazzjoni speċat, grazzi tal-kooperazzjoni. Kif taf eh, signora kif tafu signora Biankowska tlabnija titina risposta bil-miktub u bekk nalqu il-laqa tal-lum.